l-integri Allura jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn il-mandati ah, ġew aċċettati. Jien rċevejt ukoll mill-Partit Popolari Ewropej mis-Soċjalisti Demokrati Demokratiċi eh, mill anessa Progressiva Soċjalisti u l-Grupp Federali tal-Xelluk diversi eh, proposti għal kumitati u delegazzjonijiet. Din il-listi tal-ħatrit ikunu fil- fil-proċess, fil-minuti. Allora